tagħna. Nirringrazzja lill parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew huwa attiv ħafna f'dan il-qasam. Grazzi. Köszönjük szépen, eh, államtitkárnő. Ezzel lezárom a... Grazie ħafna. U b'dak id-diskors nikkonkludu id-diskussjoni fuq is-sitwazzjoni eh, tar-Roma fl-Istati Membri ngħaddu għall punt li jmiss issa fuq l-aġenda. U l-ewwel nett nixtieq l-attenzjoni tal-ix l-ewwel ħajkolna diskussjoni tal- membri mill-Parlament Ewropew mhux se jkollna diskussjoni spontanja fuq dal-punt fuq l-aġenda. Għalhekk l-ewwel qed nixtieq ngħaddi għall-Kummissarju Vasilju illi ħadd itkellem. Fissem il-Viċi President tal-Kommissjoni rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea, il-Sinjura Katin Ashton, u ħat ippreżentana d-dikjarazzjoni tagħha fuq il-proibizzjoni tal-cluster munition. Grazzi ħafna in-nom ta' Sinjura Ashton. Nixtieq nirringrazzjawkom tal-li tajtuna l-okkażjoni biex niddiskutu dan is-suġġett tal-cluster munitions f'dan iż-żmien tant propizju meta għaddejjin negozjati fil-qafas tal-ġnus ma'uda sabiex dawn l-armi jiġu darba l-dejjem projbiti fuq livell universali. Fl-Ulju tal-2010 l-Parlament Ewropew laqa it-tul fis-seħ tal-Konvenzjoni fuq cluster munitions fl-ewwel ta' Awwissu 2010. Wara f'Novembru tal-2010 saret l-ewwel laqa bejn il-partijiet konċernati fi Vjentnean fil-Laos u il-pjantazzjoni ta' Ventjan ġi adottat kien l-ewwel kien l-ewwel pass biex aħna nkunu nistgħu nappoġġjaw il-konvenzjoni dwar il-cluster munitions fil-laqa ta' Vientian is-sena l-oħra u t-tini laqa tal-State Parties li saret f'Bejrut f'Settembru ta' din is-sena l-Unjoni Ewropea dejjem segwiet u appoġġjat l isforzi internazzjonali biex tindirizza dan il-tassib umanitarju li jiġu minn cluster munitions illum il-konvenzjoni eh, infirmawa 66 stat 108 stat diġa firmawa u 66 huma huma interessati fija. Ma dana kollu qatt baqa ħafna xisir biex ninkludu wkoll dawk li jipproduċu il-cluster munitions biex dawn ukoll jagħmlu l isforzi biex nunu untejbu l-situazzjoni fuq il-post qed naraw din is-sena kemm huwa importanti dan is-suġġett il-rappresentant Oli kienet imħasba ħafna dwar l-użu ta' cluster munitions em, li jintużaw kontra in-nies fil-Libja u kienet talbet il-forzi ta' Muammar Gaddafi biex ma jkomplix juża dawn l-armi, cluster munitions, jew anki mezzi oħra li ntużaw kontra in-nies, il-poplu, il-popolazzjoni ċivili kull azzjoni tieħed biex niproteġu nies ċivili minn dawn il-cluster munitions anki l-fdalijiet tagħhom li ma jkunux għadhom li ma jkunux sploduti. Il-protokoll dwar il-cluster munitions li qed jiġi jiddiskuss f'Ġeniva fiħdan il-konferenza reveduta tal-partit konċernati għal-konvenzjoni CCW fuq il-Conventional Weapons, Convention on Conventional Weapons. il kommissjoni Ewropea temmen li kull strument li jinħolo fiħdan il-CCW ovvjament irrit jizgura li l-liġi umanitarja internazzjonali trid tiġi msaħħa il-rappresentanta Olja ħadet nota li mir riżoluzzjonijiet tal-2008 eh, l-2010 u ta' din is-sena dejjem talbet u għamlet appell l-istati membri biex mhux biss jiffirmaw ma jirritifikaw il-konvenzjoni fuq il-cluster munitions mingħajr u jadottaw minar ma jaddottaw il-protokoll numru 6 ta' CCW li jiprovdi l-użu tal-cluster munitions li ovvjament dan ma jkunx jaqbel mal proibizzjoni ta' dawn l-armamenti skont l-artikli wieħed u l-artiklu numru tej fuq il-konvenzjoni tal-cluster munitions. Aħna konvinti li inkwanta in inkwantu il-negozjati tal-ACCW dwar cluster munitions dan kollu jisaj wasanna biex intejbu situazzjoni fuq il-post meta nqisu l-aspetti kemm militari kif ukoll umanitarji li għandhom ikunu konformi u jikkumplementaw il-konvenzjoni fuq il-cluster munitions. Aħna naħsbu li għandu jkun hemm disbiżonji iżjed fuq l-assistenza fuq l-kooperazzjoni u li jagħmel kontribuzzjoni umanitarju importanti li ġifieri jkun hemm proibizzjoni immedjati fuq l-użu, l-produzzjoni jew it trasferiment ta' dawn il-cluster munitions. Dan jippermetti lill komunità internazzjonali biex jimxi eh, passi l qudiem fid-direzzjoni tajba u nersqu dejjem iktar lejn l u umanitarji tagħna. Jekk dan lan aħna nsegwu b'mod ċar l-Unjoni Ewropea għandha tingħaqad ma' dawn l-isforzi u tikkontribwixxi eh, mill-aktar eh, sabiex ir-relevanza ta' CCW eh, l relevanza ta' fil-dritt internazzjonali il fat li il-kull parti għandhom f'każ ta' konflitt jużaw kull tip ta' munizzjon li jridu li dan mhux minnu. Meta nkunu qegħdin immorru kontra prinċipji umanitarji. Għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea kollha kemmi hija impenjata kompletament biex l-impatt tal-cluster munitions fuq il-popolazzjoni ċivili eh, bil-mezzi kollha Eh, tagħmel l tagħha biex eh, tiġilet kontrihom anki jekk l-istati membri mhux kollha huma msieħba f'din il-konvenzjoni tal-Castel Medicines, xorta l-Unjoni Ewropea trid ikollha rwol fl-intervent tagħha f'dan is-settur permezz ta' eh, għajnuna li tista' tagħti b'mod effiċjenti meta jkun hemm l-operat fuq fuq il-post għal vittmi ta' dawn il-cluster bombs jew minkella tal-mini. L-Unjoni ma tagħmel l-ebda distinzjoni konformità kompleta dwar il-konvenzjoni tal-cluster munitions naħseb se tkun sfida kbira għal ħafna eh, partijiet stati li mad-dinja kollha l-Unjoni taf kemm diffiċli, kemm hu diffiċli x-xogħol li għandna qudiemna u hija lesta li tgħin lill istati fl-isforzi li jistgħu jagħmlu biex jimplementaw il-pjanijiet nazzjonali b'mod effettiv biex ikunu konformi mal-konvenzjoni u biex jiskuraw li sinerġiji ma' strumenti pertinenti internazzjonali oħra. L-Unjoni għalhekk hija impenjata ħafna biex l obbligi legali tal-konvenzjoni dwar cluster munitions milli fuqa mill-klim ukoll għaddu għal-fatti. Grazzi ħafna, Sur President. Köszönjük szépen, eh, biztos asszony. És most... Grazie, signora kommissarju. Issa, naddu għad-debattitu, għanna kontribut minna ta' rappresentanti tal-grupp, rappresentant mill-PPE, Nad il-kelma lill-onorevoli Galer għal żewġ minuti nofs. Hija idea eċċellenti illi dan il-Parlament jesprimi ruħu dwar il-konferenza raba konferenza li ġejja li titratta dawn it-tip ta' armamenti u l projbizzjoni tal munizjon cluster għanna natu kontribut parlamentari għal dan it-tentattiv illi neħilsu minn armamenti u naħdmu favur id-dizarmament. Dan jesprimi kwistjonijiet ewlenin illi aħna edin naddu l-rappresentant Oli għall-laqa attwali dwar il-projbizjoni tal-munizjon cluster u biex dan isir fix-xena dinija kollha b'mod aktar mifrux. Ejjew naraw l-użu ta' argumenti ekonomiċi fil-konfront ta' argumenti umanitarji u nqabluhom f'termini operattivi fil munizzjon cluster huma armamenti konvenzjonali effettiv immens u jista' jkollhom effett kbir jiġu użati f'miri militari bħal pereżempju toroq runways jew inkella targets militari oħra. Imbagħad hemm l-aspett umanitarju għalhekk aħna rridu komplu nisħu dwar il-proibizzjoni tal-munizjon cluster. Il-problema dwar il-munizjon cluster hija li spiss jiġu użati b'mod illi minn punt di vista umanitarju jinvolvi ħafna mwiet. F'April issemma il forzi ta' Gaddafi kienu qegħdin jużaw eh, munizzjon cluster. U dawn id dadz jaffetwaw eh, popolazzjoni fejn ikun hemm tamir illi ma jiġix splodut. U dan ma nistawx ma jistax jiġi trattat fl-istess waqt tal-irvellijiet u għalhekk l munizjon klaster jista' jaħdem kontra il-kupru maġġel u l-istrutturar. Eh, għalhekk irridu niżguraw illi projbizzjoni dinija tiġi imħedġa l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jridu jħeġġu għal dan. L-Unjoni Ewropea trid issaħħaħ il-miżuri tagħha. U aħna nappoġġaw pajjiżi terzi fl-attivitajiet tagħhom fejn hemm dan it-tip ta' munizzjon. Grazzi. Issa l-Onorevoli Gualtieri. Fisem l-SND. Il-munizzjon cluster huwa strument ta' erda ta' mewt għal popolazzjoni ċivili. Il-fat li qed nagħmlu proibizzjoni fuqhom hija ġlieda illi dan il-Parlament ilu impenjat fiha. Itħol fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta' Oslo rappresentat suċċess importanti immens għalina. Iżda llum sena wara li daħlet fis-seħħ għandna tentattiv xiftit perikolus. Il-inxejnu riżultati għandna protokoll addizzjonali għal konvenzjoni dwar eh, l-armamenti konvenzjonali fejn id-diskussjoni ġewwa Ġinevra rajna illi ser tarġa taħt il-permess għall-użu tal-munizzjon klaster. Dan huwa protokoll illi ma jridx ikun firmat, ma jistax ikun firmat minn dawk illi diġa eh, jinsabu fil-konvenzjoni ta' Oslo għaliex kif qalet il-Kummissarju dan huwa f'kontradizzjoni mal-konvenzjoni jista' jiftaħ eh, bib perikolus għal pajjiżi l-oħra li jridu jkomplu għaddejjem bil-ħazna ta' dan it-tip ta' tamir u joħlo preċedent kbir u koll u jikser id-dritt internazzjonali. L-argument ta' min jgħid li protokoll sejjer itejjeb is-sitwazzjoni għalli ser jiġi firmat minn pajjiżi illi ma jinsabux fil-konvenzjoni ta' Oslo dan l-argument ma' mawiex tajjeb għalina u aħna xtaqna nisimaw minant il-rappresentant Ashton klim aktar ċar u tont u mux daqsek nuqqas taftajim. Is-sit protokoll sejjer jimmina l-bazz tal-konvenzjoni għalli se jippermetti l-użu tal-munizjoni li ġew prodotti wara l-1980 li u għajm eh, ammont kbir ta' dan, periodu ta' tranzizjoni twil, użu ta' tipi differenti ta' munizjon cluster fejn huma perikolużi immens għal poplu ċivili u ma jitkellimx dwar obligi marbuta mal-ħażniet ta' dan it-tip ta' munizzjon tal-istati individwi, individwali u għalhekk importanti l-istati membri ma jappoġġawx idħol fis seħħ ta' dan il-protokoll u rappreżentant u li timpenja ruħa biex il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ikollhom linja ċara u maquda favur proibizzjoni definitiva tal munizzjon cluster. Ir-riżoluzzjoni komuni li sejrin napprovaw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 fissem l-Alleanza tal-Liberali u Demokratiċi kollegi, jien nista' naqbel ma' żewġ kelliema ta' qabli illi aħna ħdimna magħhom għal din mozzjoni konġunta riżoluzzjoni l-konvenzjoni dwar il-missjon cluster daħlet fis-seħ fl-2010 u ħafna mill-istati membri kienu inklużi. Huwa importanti illi nagħmlu proibizzjoni fuq il-munizzjon cluster u l-użu tiegħu għaliex dan iwassal għal dannu eċċessiv għal poplu ċivili. Minn punt di vista umanitarju l-munizzjon cluster huwa diżastru iżda xi stati membri jemnu il l-munizzjon cluster huma importanti għal sigurtà tagħhom u l-ekonomija tagħhom. Jiena mhux se npoġġi f'dubju l-importanza tas-sigurtà iżda hemm modi aktar sofistikati li jagħmlu nqas ħsara biex niżguraw is-sigurtà. Apparti l-użu mill-kummerċ, dan l-aħħar smajna rapporti dwar l-użu tal-munizzjon cluster fil-Libja u apparentament xi stati membri kienu involuti fil-forniment fil ta' dan il-munizzjon ser ikun hemm diskussjoni dwar protokoll sitta matul il-konferenza ta' reviżjoni ta' ċerti armamenti ta' konvenzjoni. U dawn mhumiex kompatibbli mal-impenji tal-Istati membri. Kontrarjament, flok nikkompromettu l-konvenzjoni dwar munizjoni cluster, aħna irridu aktar stati membri illi jissieħbu u ma ser jissieħbu ma stati membri illi muster jużaw mhux ser jagħmlu ħażna jew trasferiment ta' munizjon cluster jew inkella ser jimpenjaw ruħhom f'attivitajiet bħal dawn. L-Unjoni Ewropea trid tisħaq trid tħeġġeġ l-istati membri l daw kandidati u kol tkun forza globali għal favur proibizzjoni fuq il munizjon cluster jekk aħna rridu nkunu attur kredibbli aħna rridu natu eżempji u dan jinkludi l-istati membri kollha tagħna. Grazzi. Köszönjük szépen, képviselőnő. Most uh, eh, Lunácsek kif. Grazzi tassew, signora. Issa naddi l-kelma lill onervoli Luna Ċek għal minuta u nofs. President, Komissarju kollegi, jena naqbel perfettament mal-kollegi li tkellmu qabli. Il-munizjon cluster u marmamenti kifra. Immaġinaw tifel eh, jew tifla tiġbor dawn il-bombi kuluriti illi tisplodi u eh, tamillu ħsara u huwa jispiċċa midrub. Hemm 60% eh, tal-persuni illi jkunu midruba meta jkun qegħdin jagħmlu attivitajiet normali tagħhom dan ġara fil-Libja kif qalu ħut minnkom. Ħafna minna membri tal-Parlament, soċjetà ċivili, vittmi organizzazzjonijiet siltu biex il-konvenzjoni ta' Oslo tiġi firmata din il-proibizjoni fuq il-munizjon cluster eh, tinsab periklu bħalissa. Bħalissa f'Ġeniva fil-konferenza ta' revizjoni dwar l-armamenti konvenzjonali xi pajjiżi li ma firmawx iridu jdajfu il-konvenzjoni permezz ta' protokoll 6 u iridu jdajfu wkoll il-liġi umanitarja u il-liġi internazzjonali. Aħna ma nistgħux u ma rridux li dan iseħħ ma nistawx nħallu li dan isseħ. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni il-Kummissarju għal klim tagħha u l-kollegi wkoll minn ħames gruppi illi qablu dwar riżoluzzjoni tajba mens u kooperazzjoni mill-qrib li aħna kellna u jiena konvinta illi bleħen wieħed tal-Parlament Ewropew flimkien mal-Ministru eh, Catherine Ashton il-leħen tana ser jinstema ġewwa Ġeniva mill-istati membri dawk li firmaw ratifikaw dawk li ma firmawx u oħrajn il qegħdin jiddefendu din it-tislita kontra din l-arma kifra. Grazzi. Grazzi, Signora. Fisem il-gwe NGL l-Onorevoli Lozing għal minuta u nofs. Fisem il-grupp tiegħi GUE NGL aħna nilqaw il-kooperazzjoni u l-appoġġ għal rezoluzzjoni komuni favur proibizzjoni fuq il-munizjon cluster. Dan qed jibgħat messaġġ importanti, messaġġ ċaru tont kontra l-użu ta' dawn l-armamenti għattiela. Ejjew ma ninsewx il munizjon cluster ġew użati fl-ex Jugoslavja, fl-Iraq u fl-Afganistan daw ġew użati mill-istati tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq infakkarkom dan ma nistgħux niġġustifikaw l-użu kontinwu ta' dawn il-ħażna jew trasferiment tagħhom lanqas għall difiża jew inkella għal protezzjoni tal-frontieri tal-pajjiżi. Jiena nappellalkom biex tappoġġaw dan it-test u tirrifjutaw il-protokoll għal konvenzjoni dwar ċerti armamenti konvenzjonali fil erba konfer fil konferenza ta' revizjoni il-munizjon cluster prodotti qabel il-tmeninijiet ser ikunu l-uniċi li jiġu projbiti dan ifisser illi il-forom il-ġodda ser jiġu autorizzati għall-użu din ħaġa li ma nistax nippermettu illi ssir il-konvenzjoni dwar il-munizzjon ta' tip cluster tipprojbixxi l-użu tal-munizzjon cluster u l-bombi kollha kemm huma u dan huwa l-istandard li aħna rridu nisħu biex niksbu grazzi. Grazzi wasanna fit-tmiem, sinjuri. Wasanna fit-tmiem tal-kontributi ta'kom u għalek naddi il-kelma għal darbuħra il-Komissarju Vasilju. Ek joġbuk. Grazzi President. Jena nixtieq nirringrazzja l-membri kolla tal-kontribut tagħhom u tal-li tawna l-opportunità illi niddiskutu dawn l-aspetti kruċjali tal-ħidma tagħna fl-indirizzar tal-tħassib marbut mal munizzjon ta' tip cluster. Jena nixtieq nisħaq illi l-Unjoni Ewropea ser iżżomm l impenn tagħha biex tikseb projbizzjoni fuq il munizzjon ta' tip cluster permezz ta' linja politika dan il-qafas tal munizzjon cluster u l-konvenzjoni u koll konvenzjoni dwar ċerti armamenti konvenzjonali, il-CCW. Jiena nishtiq ngħid illi aħna impenjati bisħiħ fl-sforzi tagħna biex inżidu n-numru ta' firmatarji u ta' ratifiki u biex nibdlu l-ambizzjonijiet tagħna f'realtajiet prattiċi. L-Unjoni Ewropea ukoll ser tkompli tagħti u tipprovdi assistenza u kooperazzjoni internazzjonali. Ser ikolla attivitajiet kontra l-munizjon cluster fil-politika ta' żvilupp tagħna. L-Unjoni Ewropea hija konxa mill komplessità tal-kompiti li għandha kemm l-implementazzjoni tas CCM u koll il-pjantazzjoni ta' Vientian jeħtiġilhom riżorsi finanzjarji u koll impenn politiku l-Unjoni Ewropea hija lesta illi litejn lill-istati f'dawn l-impenji tagħhom. Grazzi. Köszönjük szépen, és uraim, Grazie ħafna, signori. Kollegi MEPs, dan il-mod wasalna tmim ta' dan il-punt fuq l-agenda tagħna.